Si queridas, queridas... kollegi, għaluli li il-Ministru Sefkovic u s-Sur Rapkaj, rapporter għadhom edin ġejjin, għadhom fil kuruturi ġifiri mux tajb li naġġornaw għal minuta jew tnejn. Jina u koll eh, wasalt mill-laqa tagħhom u jina imxej pass aktar imaġel minnhom. Ma tantx qegħdin eh, jħaffu l-pass tagħhom, u tantx ma daqshekk atletiċi. Allura nixtieq nirringrazzja lil Vice President tal-Kummissjoni Sur Sefkovic. Nixtieq ukoll is-sur nitlob il-sur Sajer biex jistan nistennew minuta.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 cualquier caso vamos a empezar li sur rabkaj daqsir ikun fosna mela nistaw nibdew. Viċi President tal-Kommissjoni, grazzi tassew tal-li ġejt fosna naf li inta fift il-past, jina wasalt ftit aktar qablek. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa rapport tas-sur ser rigward il-kontroll tal-istati membri rigward l-eżerċizzju tal-setat ta' implementazzjoni minnha tal-Kummissjoni. Għalhekk ser nagħti l ewel il-kelma l sur Sajer għal erba' minuti għaliex u jaf li jista' jitkellem għal żewġ minuti oħra, però la darba jieħu aktar minn erba' minuti ser ikun ser il-ħin li ħajħu ekstra issa ser naqsu għamlu fil-ħin li kollu ktar il-qoddim, mela sur sajer jekk joġbuk fidejk. Grazzi tassew, President, tal-li permettit li nitkellem. Aħna sena wara tħul fis seħħ ta' Trattat ta' Lisbona u dan it-Trattat ta' Lisbona tibassar bidlit konsiderevoli fi delegazzjonijiet tas setat motija lill parlament Ewropew il kunsill motija lill kummissjoni għalhekk aħna qegħdin iddiskutu f'dan il-Parlament ftit ta' xurilu rapport tiegħi rigward l-atti delegati. Atti delegati huma meta l parlament u l-Kunsil jiddelegaw is-setat tagħhom però millum il-qudiem meta mqabla ma' sitwazzjoni li kellna qabel aħna nistgħu nerġgħu naħduhom lura, nistgħu nerġgħu neliminaw dak il-linja u nistgħu nagħmlu nuru l-vito tagħna il- ma naqbux ma dak il-Kummissjoni ma dak li qed tagħmel kummissjoni għalhekk li qed niddiskutu bħalissa rigward artiklu 200 u wieħed u design aħna din nitkellmu dwar atti ta' implementazzjoni. F'gażijiet ta' atti implementattivi s-sitwazzjoni hija kemm xejn differenti hawnhekk l-istati membri li qegħdin jeżerċitaw id-dritt tagħhom dwar kif jimplementaw il- leġislazzjonijiet differenti tal-Unjoni Ewropea, ġifiri hawnhekk hawn differenza ċara Ir-regolament il-ġdid, is-sistema l-ġdida ta' atti delegati tatina eh, drittijiet ċari. Mill perspettiva tal-Parlament hemmhekk hemm eh, tibdila fl-influenza li nistgħu noħolqu f'ċertu oqsma ta' tana. tagħna. Madana għorlu fil-qasam ta' implementazzjoni għanna pala dritt pala parlament, pala leġislatur li nirregolaw kif il-proċedura l-istat membru rigward l-implementazzjoni għandha ssir Naħseb li dan kien punt tajb minnaħat tal-Parlament li wara negozjati twal aħna konna nieħdu l-pożizzjoni li xtaqna nikkonfermaw jkollna impenji ċari rigward iż-żewġ partijiet il-Kunsill u Kummissjoni rigward id-drittijiet li il-fat li drittijiet tal-Parlament jintlaħqu wara negozjati twal aħna kellna progressi serji f'dan il-qasam li affettwa influenza mhux biss u mhux fil-qasam biss ta' qatt implementattivi ma' anki fuq qatt delegati. Il-Parlament f'dan il-qasam ukoll anki fil-każ ta' atti delegat ta' atti ta' implementazzjoni Zammew id-dritt ta' studju ta' skrutinju li għabbażi tal-ftejim ma' istituzzjonijiet oħra, aħna għanna proċedura li nistaw napplikaw. L-ewwel priorità tiegħi kienet li inkunu nistaw inżommu din il-pozizjoni importanti. Hemm ukoll kwistjoni oħra li għaddejja hawnhekk u din i li hemm diskussjonijiet oħra li maddejjin f'dan il-qasam rappresentati minn kumitati oħra, speċjalment il-Kumitat ta' Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat ta' Svilupp, il-Kumitat ta' Affarijiet Barranin, però hemm diskussjoni kbira rigward il-leġiżlazzjoni u anki mal-Parlament u l-Kunsill rigward l-istrumenti finanzjari ġifri jekk dawn għandhom kif għandhom jiġu regolati. Il-rwol tijaj f'dan il-qasim kien li ir-regolament m'għandix tiġi ġudikata minn eh, tiġi tippreġudika din id-diskussjoni. Aħna ridna nejnu li l-kollegi tagħna din jiġġieldu eh, f'diskussjonijiet importanti mal-Kunsill u dan fl-aħħar net fuq il-kooperazzjoni tal-Kunsill. Aħna Eh, stajna nieqfu hemmhekk. Fl-aħħar net minħabba li biss il-ħin nixtieq nirringrazzja ż-żewġ partijiet, iż-żewġ istituzzjonijiet il konsil Kommissjoni għal flessibilità fin-negozjati kien ferm diffiċli nifem li fil-Kunsill kien hemm diffikultà biex nilħu ftehim, naħseb li dan u ftehim li il-Parlament xtaq u dan il-ftehim jista' jkun sodista soddisfazzjon għal kulħadd. Minħabba l-fatt li hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar it-test li qegħdin niddiskutu preżentament, però qed nistennew kemm il kunsillu mill-Kummissjoni biex jieħdu parti f'ftehim komuni rigward dawn kwistjonijiet importanti u anki dikjarazzjonijiet li jiċċaraw li hemm impenn ċar fisem il-Kummissjoni għal konformità mal-bqija tal-laki komuniter. U jiena ninsab ċert li dan it-test kien marbut mar rapporti għandu jkun sodisfaċenti għal membri kollha ta' dan il-Parlament. Grazzi. Grazie, signor Sejjer, tassew, sur Sajjer. Jien naħseb li dan fil-fatt huwa hija kwistjoni ferm importanti barra li hija waħda komplessa ferm. Allura nissuġġerixxi li kulħadd juża l-ħin tiegħu b'mod responsabbli. Però xorta waħda naħseb li għandna nkunu aktar ġenerużi f'ċertu okkażjoni ta' xi nies iridu jesprimu l-opinjonijiet tagħhom u argumenti tagħhom. Sabiex bekk dawn ikun jistaw jitnizlu fil-minuti mela nagħti l-kelma lil viċi President li tal-Kummissjoni, is-Sur Sefkovic. Sabiex jagħtina il-veduti tiegħu. Grazzi tassew Sur President. Dalodu aħna rajna proċeduri tajbin ħafna rigward l-inizjattiva ta' ċittadini u issa din niddiskutu parti importanti fuq il-komitoloġija u l jiena naħseb li huwa għal tajjeb li wara trattat ta' Lisbona daħal fis-seħ aħna ta' bilħa qegħdin niffanalizzaw l-aħħar biġġiet tal-leġislazzjoni biex inkun nistgħu nimplementawha. Ir-regolament fuq lati implementattivi ser ikollha impatt qawwi mod kif il-Kummissjoni ser timplementa liġi fil ġejjini Ser ikollha influenza importanti ħafna fuq l-abilità tal-Unjoni biex tkun tista' tilħaq il-politika tagħha u anki l-interessi ta' ċittadini. Meta nippreżentajna l-proposta tagħna aħna fassalna l-anijiet prinċipali. Regoli ġodda għandhom ikollhom sistema l-adozzjoni ta' att implementativi minn tal-Kummissjoni se jkunu aktar sempliċi, aktar effiċenti, aktar trasparenti u f'konformità siħa ma' trattati kif irnexxina niksbu dawn l-anijiet f'daw fil-proposti. Ser ngħidulkom. Pal passat il-mekkaniżmu ta' kontrol bassar mir-regolament huwa bbażat fuq komitoloġija Komitati rappresentati minn rappresentanti tal-Istati membri fej il-Kommissjoni ser jires u miżuri abbozza miżuri però bil-kontra tal-sistema preżenti mhux ser ikun hemm lok għall-intervent minnaħa tal-Kummissjoni nifissa. il trattati għamil ċara l-Istati membri u mhux il konsil jista' jikkontrolla l-eżerċizzazzjoni tal-lattawn latti għalhekk ir-regolamenti bassar li proċeduri speċjali ser jiebu u l-att implementattivi u miżuri differenti bħal anti-dumping jew countervailing measures ser jkunu soġġetti għal regolament dawn ser jirrappreżentaw evoluzzjoni ġdida tal-polit fil-politika kummerċjali. Aħna nixtiequ jkoll ikolna proċedura sempliċi ġifiri li mhux biss ir-regolament il-ġid jistabbilixxi żewġ proċeduri miflok erba' konsultazzjoni u eżaminazzjoni, però ser tipprovdi wkoll għal adattament awtomatiku tal-proċedura komitoloġija. Il-proċedura ser tibda tapplika li leġiżlazzjoni eżistenti mill-ewwel ġurnata u minar kunet jipproġidika li setat motija l kommissjoni għall-atti delegati. Aħna għadna li ser nirrevedu la ki kollu għal dak kollu li nistgħu nadattaw f'dan ir-reġim ta' atti delegati u jiena naf kemm Dan u importanti għal dal-Parlament. Aħna sissa identifikajna 153 għat li ma kinux eh, eh, taħt kod deċizjoni fit trattat tal Lisbona u jgħatu setat il-Kommissjoni u dawn jridu iduru jisiru għatti delegati fil-Kommissjoni hemm madwar 299 għat li huma ta' proċedura regolatorja u dawn jridu jiġu reveduti fil rigward l-atti delegati madana kollu lan prinċipali tagħna u qabel il-term tal-leġislatura prezenti tal-parlament, l-leġislazzjoni kollha eżistenti ser tkun konformi mod sħiħ ma' dispożizzjoni ġodda ta' Trattat ta' Lisbona. Dan ifisser ta' sħiħa u tafu kemm hu ambizzjuż dan il u għalhekk jiena kuntent sur President li il-Ministru Belġan, is-Sur Chastel, talabni ġentilmen biex ngħid f'dan il-Parlament il-impenn u l-istqarrija tal-Presidenza li tajt li il-presidenza hija konxja tal-intenzjonijiet tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward u l-presidenza tilqa dawn il-ambizzjonijiet u tappoġġa l-anijiet tagħhom. Tista' tikkonferma li għandha rrieda li tagħmel aħjar li tista' biex tassikura li dan il-konformità ikun konkluż kemm jista' jkun malar meta il-proposti tal-Kunsill jiġu motija aħna lesti li nikkom il konsillas li koopera flimkien mal-Kummissjoni u l-Parlament biex nħu dawn l-anijiet. U aħna nixtiequ li dan il-protokoll li t-nizel fil-minuti. U rridu u ukoll il-spiritu kooperattiv u l-approċ li ħadet il-Presidenza Belġana Aħna rridu jkollna sistema li aktar effiċenti, rridu najdu li il regoli l-ġodda jirriflettu il-ruol tal-Kummissjoni taħt it-trattat. Eċċezzjoni regolatorji waħda u nerġa' niġi lura li iktar il-qudiem għaliex il-maġġoranza votazzjoni ta' maġġoranza kwalifikata għall att implementativ jista' jprevjeni il kummissjoni milli jaddotta dan ir-regolament. L-una eċċezzjoni li għadni kif semmejt fejn il-Kummissjoni għandha bżonn mod espliċi opinjoni mill-komitoloġija biex kun tista' tadotta l-att ta' implementazzjoni dan jorbot ma' safeguard measures tal-kummerċ u numru limitat jiġu adottati f'dan il-qasam. Aħna kontra din l-eċċezzjoni għabbażi ta' atti kostituzzjonali u xtaqt ukoll nagħmel dan il-punt istituzzjonali għal kemm fit l-aħħar din kienet l-aħħar bażi għal kompromess għal leġislatur u aħna il-qajnja wkoll. Aħna u li dan il-proċedura tkun aktar trasparenti, id-dokumenti kollha mresqa lil kumitati huma mibota lill-Parlament u l-Kunsil daw żewġ istituzzjonijiet f'sitwazzjoni li stesser jkollhom dritt ta' studju ta' skrutinju f'kull proċedura jistgħu jindikaw li kummissjoni li huma jikkonsidraw li l-abbozza ta' implementazzjoni qed imur li lim is-setat tagħhom jekk aħna qegħdin nieħdu aktar seta' tistgħu tagħmlu inna ċara. Kintom tippermettu li nikkonkludi Sur President, fuq kollox it-test jippreżenta riżultat verament tajjeb għall ewropa Isaħħaħ u isaħħaħ il-metodi tal-komunità u iwassa is-setta tal-Parlament Ewropew fl-qosma kollha. Fil-fatt, ir-regolament il ġdijt iqis li f'ċertu każijiet il-Kummissjoni se tiġi obbligata biex tiddiskuti f'kumitat, però dan il-kumitat ser ikun kumitat ta' komitoloġija normali mmexxi mill komissjoni soġġetta li istess regoli. Maġġoranza kwalifikata kontra la bosta tal-proposta tal-Kummissjoni tista' tipprevjeni mill ġew adottat. Jekk il-komitoloġija u il regolament ta' komitologija jiġi approvat min-naħa tal-Parlament dan jidħol fis-seħħ mal-armalaj. Diġà fl-ewwel ta' Marzu tal-2011 u dan ta' bilħaqja aħbar tajba aħna jrid ikollna qafas legali ġdid li qed jaħdem kemm jista' jkun malajr. U nittama u koll li fuq l-istess livell aħna kun nistaw innidu riflessjoni fuq il-linja ta' demarkazzjoni li insibuhom fis-seta ta' implementazzjoni seta' ta' delegati, aħna nistaw namlu hekk biex nevitaw konflitti għal leġiżlazzjoni l-ġdida, però anki biex ikollna xejra dominanti f'din l-eżerċizzju. Nixiq nirringrazzja li rapporter Sur Sajjer għax-xogħol kollu li għamel matul il-proċess ta' negozjati u anki l-gruppi politiċi għal flessibilità u l-kooperazzjoni li urew fl-aħħar nixtieq nagħti l-aħħar kelma lill-Presidenza Belġana għax-xogħol eċċellenti li għamlu biex jiksbu dan il-fajl, biex jaslu għal dan il-fajl jadduħ mill-Konsil u nimmaġina li dak li aħna ser niġu biex niddiskutu jkun jista' jiġi approvat għada. Huwa aħbar tajba għalina. Grazzjax, Komissarju. E, vamos entrar. Grazie, Komissarju. Issa na lista ta' kellima li jitkellmu għannom ta' komitati differenti. Anzi fil-fatt ħafna minnhom minnix qed rom fil-kamra bħassu l-Albertini li kien se jitkellem għannom tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. E, Sur Mitchell Iataw, u se jitkellem għannom tal-Kumitat tal-Iżvilupp. Sur Mitchell, grazzi Sur President u nishti nirringrazzja l-rapporter għall-isforzi li għamilu għal-rapport tijaw. Wara idħul fis seħħ tat trattat ta' Lisbona, id-dispożizzjoni dwar il-komitoloġija preżenti se jiġu e, sostituiti minn atti delegati u ta' implementazzjoni taħt l-artikli eh, u design u 291 imma jiena ninkwita ħafna dwar ir-rwol tal-Kommissjoni fl-implementazzjoni tal-, -implementazzjoni tal sejbietu ta' deċiżjonijiet illi jittieħdu fir rigward ta' trattat ta' Lisbona li jidir li l-ismajt il-Kommissarju jgħid illi lan tagħna huwa li sa' tmim din il-leġislatura jiġifieri minn issa sa' tliet snin u nofs li konna għan din mhux hija assoċjazzjoni tar-residenti dan huwa parlament. Jekk il-Kunsill huwa involut, il-Parlament huwa involut. U jiena bħala membru tal-Parlament ikolli ngħid u mhux b'xi sens ta' gburija li jidir li ħafna drabi minn flok ma nkunu honest brokers bejn il-Konsill u l-Parlament, il-Kommissjoni toqgħod wis rip mal-Konsill u għalhekk mbagħad il-Parlament jiġi divis malajr u jiffaċilita dak li dak li huwa l-kompożizzjoni komuni mill-ħoqqa mill-Kummissjoni u l konsill il-Parlament m'għandux jitpoġġa taħt xi pressjoni partikolari biex jappoġġa bisħiħ il-test wara l-ewwel qari. Huwa importanti li nasu għal kompromess xieraq li jkun l-aħjar alternativa disponibbli għal dan il-Parlament wa ċittadini li aħna nirrappreżentaw fil-baqt li nieħdu nota ta' dak li l-kollega Zajer jekk dan ifisser li għandna nistennew it-tieni qari mela allura nistennew it-tieni qari. Ir-regola għandha tkun li jekk ikun involut il-Kunsill, għandu jkun involut il-Parlament ukoll għaliex barra kollox aħna kol-leġislaturi ukoll. Eh, hawnhekk il hawnhekk il-President jinterrompi huwa importanti illi aħna nagħmlu ċara li l-Parlament huwa indipendenti u l-Kummissjoni tirrispetta iż-żewġ istituzzjonijiet u ma naħsibx illi dan l-ekim sejjaħ kompromess jagħmel dan. Grazzi ħafna, mux etnara s-sur Vital Moreira, imma s-sur El Kadrawi jgħat għaw u għandu minuta biex jgħidinna l-opinjoni tal-Kumitat ta' Trasport. Nirringrazzja l-rapporter għal xogħol illi għamel fuq dan id-dossier importanti imma tekniku ħafna u importanti u koll għal-ġejjeni tal-kooperazzjoni tagħna għal komitat ta' trasport, il-proċedura ta' komitoloġija ma kienet xi ħaġa ta' barra minna u bil-possibilitajiet kollha li kienet toffri. U aħna diġà nafu kif iridu nimxu fuq deċiżjonijiet ta' ta' implementazzjoni madwar it-Trattata l Lisbona rrid ngħid li l-kompromess minħu mir-rapporter flimkien mal-Kunsill aħna nappoġġaw u eh, hemm żewġ punti li nixtiequ niġbdu l-attenzjoni tagħkom għalija l-ewwel nett aħna nixtiequ li jkun hemm eh, il-Parlament jinżamm informat u li jkun involut eh, fit-tħejjija ta' deċiżjonijiet. Tieni net naħseb illi hemm bżonn ukoll li nippreparaw u niġestixxu sew il-perjodu ta' tranzizzjoni u għalhekk aħna nitolbu lill kummissjoni biex tara x'hemm bżonn biex aħna ngħaddu mill-proċedura preżenti għal proċedura l-ġdida permezz tal-atti delegati u għatti ta' implementazzjoni u nitolbu lill kummissjoni li tkun ġeneruża mal-Parlament biex ikun involut fid-diskussjonijiet anki fil-trasposizjoni tal-lakki fil-kuntest il-ġdid. Grazzi ħafna, Sur Kadrawi. is signora Hubna Edamana u koll għanda minuta għal Kumitat Reġi. Sur President, Komissarju, kollegi, Palgi Mitchell jena u koll imħasba u naħseb li dan jista joħloq preċedent. U l-koll aħna mħasba f'din il-situazzjoni, il-proposti fuq il-pakket leġislattiv għal politika reġjonali wara l-2013 għandha mnejn ikolla l-applikazzjoni ta' attiv ta' implementazzjoni manki ta' atti delegati. Aħna ma nistawx naċċettaw li dawn ikunu esklużi minn qabel. Għanna n-negozjaw eh, fost il-koll leġislaturi u dan kas b'kas din il-pożizzjoni hija konsistenti b'mod politiku u legali u l-Kunsill u l-Kummissjoni se jaqblu mal-Parlament dwar dan. dimna għandna snin diffiċli u eh, il- dover tagħna huwa li nagħmlu l-aħjar użu tal-politiki li għandna u nevitaw il-konflitti eh, u l-proċeduri jista' jagħmel dan kollu l-ħidma tagħna ħafna iktar effettiva. Grazzi ħafna, Sinjura Hübner. Sur De Castro, jataw? Iva, Sur De Castro. Annom tal-Komitat Agri. Sur President, Kommissarju, Onorevoli Kollegi, bħala President tal-Komitat tal-Agrikoltura jena delus ħafna għal kontenut tal-rapport zaħir illi għada se nivotaw fuqu. L-ewel lebda mill-emendi li vota il-Komitat tijaj b'mod unanimu u najdilkom b'unanimità ma tqis u ma ġie inkluż. Anki jekk il-pak hija waħda mill-iktar eh, politiċi li għandha atti eh, adottati permezz tal-komitoloġija u għalhekk iktar mill-quta mill-adattament eh, tal-implementazzjoni u mbagħad skont it-test tal-artiklu 10 l-Parlament Ewropew mhux se jkollu ebda setta li għamil pressjoni waqas marġni ta' negozjari flimkien mal-Kunsill dwar l-adattament tal-atti leġislattivi fuq il-PAK. Nafu li l-Konsil diġa wera irrida li ma jattix għatti delegati l-Parlament Ewropew u bl-approvazzjoni ta' dan il-regolament il-Konsil mu se kollu ebda interess li kompli javvanza fin negozjati peress li l-adattament automatiku li eskludi l-atti delegati u li kontempla bissatti ta' implementazzjoni anke jek transitorju mandux skadenza. Għalek, għal din ir-raġuni fl-imkien ma' kollegi oħrajn jena prezentajt emenda li jagħmel allinjament u nitlobkom illi tappoġġaw biex insaħħu l bol tal-Parlament Ewropew minn mebda raġuni għalfejn aħna għandna naslu għalftejn wara l-ewwel qari fuq dossier daqshekk delikat illi jgħid xi jkunu regoli għal snin li ġejjin u għalhekk fuq dan id-dossier daqshekk importanti għandna dritt imma għandna dmir illi intejbu test kemm jista' jkun u għalhekk ngħaddu għattini tieni qari u li ma noqogħdux inċedu għal rikatti tal konsil illi għajdinna li ma jriċu ikompli avvanza fuq dan id-dossier eh, biex jiġanna naċċettaw ftejim li ma jaqblinniex. Naħseb illi wara l-budget dan huwa l-iktar dossier importanti li aħna rridu nesprimu ruħna fuqu għaliex iqassam is-setta bejn l-istituzzjonijiet Ewropej U aħna hawnhekk irridu nħarsu il-prerogativa tal-Parlament elett b'mod demokratiku li jarrappreżenta ċittadini kollha Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna Paolo. Il-kollega Sanchez Presedo għandu minuta għannom tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Grazzi President, Kommissarju, kollegi it-trattat ta' Lisbona daħal ħafna bidliet bil-mod kif aħna niżviluppaw u nimplementaw leġislazzjoni eh, Ewropea u jagħmel distinzjoni bejn l-atti ta' l-atti delegati dak ta' implementazzjoni. Qabel kien hemm biss miżuri ta' implementazzjoni li kienu previsti ma' dan ir-regolament huwa essenzjali sabiex ikun hemm tranzizzjoni faċli mis-sistema ta' qabel u għas-sistema l-ġdida dan is-saħħaħ il-prinċipju demokratiku u jara fil-fatt li l-Parlament għandu dritt ta' skrutinju u jżid it-trasparenza permezz ta' rapport annwali u hemm klawzola ta' reviżjoni eh, biex jiġi rranġati l-affarijiet fid-daw tal-esperjenza li tkun inkisbet u dan jaqbel ma dak li xtaq il-Kumitat tagħna u se jagħti jagħmel kontribut sabiex is-saħħaħ is-sigurtà legali, l-effiċjenza tal-leġislazzjoni u Eh, jissupplementa il-regolament omnibus billi jagħmel is-setat il-ġodda li għandha l-Kummissjoni kompatibbli għal tliet snin l-implementazzjoni, standards ta' implementazzjoni tek, tekniċi skont u anki regoli settorjali fuq il-servizzi finanzjarji jistaw ikunu adottati u għal dawn ir-raġunijiet kollha bħala rapporter ta' din l-opinjoni, il-kumitat tiegħi uh, jaqbel u aħna nifirħu l-Sur Zajer u nirringrazzja l-President għal ehm, ġenerozità tiegħu u nawguralkom il-festi tajba. Grazzi. Okay. Is-sur Ġolejnin ma jidhirx li qed li jitkellem fisem l-ambjent, kumitat tal-ambjent u laqas ma sider li sur Grek li suppost tkellem fisem is-suq intern u konsumatur. Ħadda prova nfittex is-sur kun li rrid jitkellem fis-sem sajt. il ta' sajt laqas mela. Nadu sezzjoni li li huma kollegi jitkellmu fissem il-gruppi parlamentari nibdew bis-sur Lene li għandu żewġ minuti biex jitkellem fl-issem il-gruppi PP. President, kollegi. Naħseb illi għanna bżon firxa wiesa ta' spiegazzjoniet hawnhekk għax ħafna Naqas li kien għaddej kem fi diskussjonijiet tagħna ukoll fil-gruppi. Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar deċiżjoni li tittieħed dwar xi li konstitwixxi qatt delegat taħt it-tnejn u x'inhu dak l-implementazzjoni għabbażi ta' 291 it-trattat jiddeċidi dan fil-fatt għalhekk il-leġiżazzjoni hemm issir dwar jekk qed nitkellmu dwar 290 jew 291 bħala artiklu, aħna hawnhekk sempliċi bdejt nitkellmu bħala liema proċedura. F'kalm eh, f'kuntest ta' artiklu 291, artiklu 10 ukoll hemmhekk għandna ħafna kritika. Hawnhekk qed boħret nitkellmu dwar proċedura xejn aktar xejn anqas. Il-Kummissjoni Ispjegat hawnhekk moċċar illi jekk f'termini ta' tqarrib ma' Trattat ta' Lisbona kull qatt eżistenti illi sejrin eh, lej Lisbona ser jiġu miktuba mill-ġdid, infassa mill-ġdid mill-Parlament u mill-Konsil. Dinja, dinja, parti mill-ftejim li ħna bidna dwaru Il-kompromess li huwa il-President Belġan hija burokratiku veru ma kienet dinika soluzzjoni għal ħabba żewġ minoritajiet li kienu qegħdin jimblukkaw dan il-Parlament. Allura inti trid tiżen l-affarijiet hawnhekk u trid tares lejn dak li aħna għalna xinna niksbotu l-negozjati tagħna. Aħna naġa ħaġa hawnhekk li hija proċedura ta' evalwazzjoni li ma jeżistix fil-bidu, ġifieri illi eh, il-passaport, per eżempju, dan imur li hemm fit-trattat, aħna irnexxinna lek nikzbu affarijiet li huma sodisfaċenti u jisom ma sibx li jemżon l-emendi ma nistax sibx li nkunu nistgħu nikzbu aktar minn dan fl-ewwel qari anki permezz ta' konċiljazzjoni għax din ħadd wisħin u musser nikzbu wisq aktar mill-li ksib nista. Kis għazzi sur Lichtenberger. Suppost issa sur Lichtenberger b'isem il-grupp tal-ħodor minuta u nofs. Imma qed inkunu ġenerużi allura m'hemmx għalfejżhom eżatt miegħhom. Grazzi tassew. ir regolament li kon qed diskutu illum ma nafetx wisq attenzjoni mill-komitat, għazmin twil. Missa, l-irġala darba r-riżultati ħarġu, ħafna nies jisom għamu fiħdan dan il-parlament, ħafna minnhom li qas ġew għal-dibattitu kien ikun interessanti li semgħu x'kellhom xi jgħidu dwar din. Bħala ex-membru tal-konvenzjoni, spirtu tal-konvenzjoni huwa ċar ħafna bil-memorja tiegħi stess il-konvenzjoni f'ħafna qisma moċċar jeqal il parlament Ewropew għandu jingħata ċertu drittijiet, ċertu prerogattiva jekk i ser kollha kredibilità fid-dawl ta' istituzzjonijiet oħrajn u anke ċittadini tal-Ewropa. U ta' dak il-punt il-konvenzjoni dak li ħarġet bih il-konvenzjoni mish kiex rigal sempliciment kien riżultat ta' negozjati ibsin li mexxew il-Presidenza Belġana ma grazzi għal dawk il-negozjati eh, sar progress. Nirferi għal dak il-għal Sullena illi kien hemm il-possibilità illi nevaluaw jekk il-Kummissjoni marret eh, lilin mill-setat tagħha, nintu tal għalija. Eh, Netkom il-bor, per esempio, offert pal veru il-kustenijiet ta' kummerċ ħiles, u f'temis fil-kummerċ ħiles li forsi jina ma nabiex maħħom dak li sar, imma xorta wahda nix ringrazzja President Belġana għaliex dan. Baqa jinsisti illi xogħol il-progress isir u ringrazzja lil kull min kien involut fin-negozjati ma taqqatax qalbu. Grazzi, grassew, il-Sinjur Lichtenberger, mela nistawna l u is-sezzjoni ta' kellima fissem il-gruppi parlamentari u naddu minnu fih għal kellima illi huma qed jitkellmu fisimhom. Allura nibdew mis-Sur Bardassare. Grazzi President, Sur Kummissarju kollegi. bil vattada dwar il-rapport ta' Sur Zajer ħankun għad natu bidu għal strumenti ġodda li għatu rwol ta' implementazzjoni skont it-Trattat ta' Lisbona u dajse ta' permettinna biex jisemplifikaw is-sistema antika ta' komitologija. Din hija miżura illi se taċċerta li jkun hemm iktar trasparenza tul il-fażi ta' adozzjoni tal-atti u tirregola il-modalità ta' kontroll minn ħadd l-istati membri dwar minnu kompetenti skont il-Kommissjoni. Il-regolament għamlet kompless il-pjan ta' l-pjan legislattiv kemm għal-Parlament kif ukoll għal-Konsil, però grazzi għal-parteċipazzjoni tal-Kommissjoni għal kemm naqatart, almenu forsi nistgħu naħblu fuq il-rapport fl-ewwel qari. Ningrazzja r-rapporter tal-li nexxielu jilħaq il-prioritajiet għall parlament Ewropew. Qed nirreferi hawnhekk għal-garanzija tal-allenjament għal proċedimenti ta' komitoloġija skont il-proċedura ġdida li kunem studju minnaħa tal-Parlament kif ukoll mill-Kunsil, il-ħolqien ta' Kumitat tal-Appelli li titmexxi l-Kummissjoni u l-inklużjoni ta' klawżola ta' reviżjoni li se permettina li nerġu nevalwaw kemm effiċenti l-proċedura permettu li komment biex nala dwar dak li tqal kien l-aħar intop tal-negozjati, il-politika kommerċjali komuni fis-sfera tal-applikazzjoni tal-regolamenti tal-ġajjini minkejja il-ftajim illi tippermetti li jkun hemm periodu transitorju ta' 18 il xar li wieħed japplika maġġoranza sempliċi permezz tal-vot adozzjoni għal miżuri anti-dumping u suċċessivament ħankunu qegħdin naddattaw miżuri għabbażi ta' maġġoranza kwalifikata jina konvint illi din is-soluzzjoni li huwa frott ta' kompromess diffiċli se jissodisfa il-ħtiġijiet tal-industrija kif ukoll dik tal-amministrazzjoni komunitarja fuq livell tekniku u li ma jsirx eh, politiċizzat. Grazzi, is-sur susta. Grazzi. Jiena ma naqbiex ma dak nitqal qabli. Jiena f'din ir-regolament eh, nara li il-parlament m'għandux wis eh, poter hawnhekk, ma mhux għedin naqblu mal-Trattat tal-Lisbona, għaddin nippruvaw naqblu mal-ewwel qari kważi 70% tal-affarijiet qed diskutu ma nafux xalfej għax dawn huma kwistjonijiet sensittivi għal dak huma l-allinjament mat-Trattat tal-Lisbona li tatna bħala dritt illi ndi nagħmluha u nerġgħu nirrevedwa. Dwar gwar pereżempju perżura anti-dumping issa qegħdin naddu ah, minn ċertezza ta' drittijiet issa l-inċertezza nata l-istati membri illi jissaħa twassal għal eh, iktar ħajkun hemm eh, konfoffa bejn il-Kommissjoni u l-Konsil minn flok. U għalek minn flok issa li konna sistema automatika kif kenna taħt il-komitoloġija, issa għanna eh, iktar dubbi dwar xini xinu r-rwol tal-parlament. Ġifir ma nafx għalfej għanna l-qoda sekk malajr ma l-ewel għarri deċizjoni mnaħatana u tal-konsil biex li tista' u ukoll għal problemi li tista' u qudiem mill-qorti tal-ġustizzja. Grazzi, issa temmejna il- Mistoqsijiet tal-kollegi naddi għal-President, Viċi President tal-Kommissjoni biex ikun jista' jweġeb għal dak Ti tassew tal-kommenti ta'kom rigward il-revizjoni u l-impentana flatti li naqdu dan flatti kollha unek għandna pjan ambizjus ferm li konna qed niddiskutu fid-deċiżjoni għafas illi għandna 299 u 153 atti li jridu nallinjaw u aħna rridu nagħmlu għom fil-periodu ta' dan il leġizlazzjoni li hija pjan huwa pjan ambizzjuż ferm u jien ngħid li din ambizzjoni tagħna jiġifieri bħala istituzzjonijiet għax eh, ovvjament dan ifittex irid ikun hemm kooperazzjonijiet mill-qrib minna l U jiena niċċerta li sur Miċelli li aħna pala parlament, aħna minnaħda għana mill-kommissjoni, nirrispetaw kom bisih il-parlament nishtiqna ngħid xi ħaġa istqarrija ta' abbosta komissjoni li mamuża mal-proposta ħanaqra. Underway. The Commission will keep the European Parliament regularly informed on draft implementing measures related to these instruments which should become in the future delegated acts. So our committee Għalhekk l-impentana għal trasparenza hija waħda ċara u tonda. Aħna rridu nikkonfermaw ukoll hawnhekk illi aħna noffru l-Parlament Ewropew l-aħjar ammont ta' informazzjoni u l parlament Ewropew ser jirċievi l-informazzjoni kollha fl-istess ħin bħala komitati. Għalek aħna ħanamlu l-almutana sabiex il-Parlament Ewropew ikun involut f'dawn il-proċedura. Jina naħseb li wkoll irid nirringrazzja Isur Lena tal-li ċara s-sitwazzjoni f'dibattitu illi konna għan niddiskutu l-lum li huma dwar atti implementazzjoni u dan ma jipproġudikax blebda mod jekk aħna għanna nużaw l-atti delegati iktar il-qoddim. Rigward il-kwistjoni tal-linjament, naħseb il-Sur de Castro ma kienx qiegħed hawnhekk meta kontet naqra il-starija li binna dwaru dwar preċedenza belġana u l-impensieħ ta' kooperazzjoni siħa biex niksbu dan l-għan ambizjuż tal-allinjament siħ fi snin ġejjin u naħseb illi nistaw nsarħulu maħol mux bis fiħdan il-parlamenti man kifost fost il kontresti tal-Konsillu tal-Komissjoni li njamxu malajr u dim kem jista' jkun Eh, u naħseb li kulħadd hawnhekk se jirrispetta il-ftejjim. Rigward il-politizzazzjoni tal-antidumping u ċertu miżuri oħra, eh, li naħseb li ħanaw il-kontra fil-fatt. Jiena naħseb illi il-maġġoranza sempliċi tal-Istati membri bħala rappreżentanza tista' tibblokka il-Kommissjoni taf min il-Kommissjoni tista' timblokka din tkun qabel, imma issa din tkun diffiċli iktar il qoddim għaliex issa ħajkonna irrid ikollna ma jkunx ikollna maġġoranza kwalifika biex il-Kommissjoni tista' tibblokka. Allura ħankunu għedin nsaħħu il-pozizjoni tal-Kommissjoni fil-trialogi ek kif kien ehm, diskret eh, unbassar minna ta' trattat tal-Lisbona. Jek ti permetti li biex nikonkludi sur eh, President billi nisħaq fuq l-importanza ta' ċertezza legali dan il-qasam, għaliex ovvjament meta nittrattaw dan il-kustanijiet tant eh, seri sensittivi bħal kommerċ, miżuri antidumping, u tal kontrol aħna rtikonna proċeduri stabiliti sew, aħna rtikonna divizjoni tajba tar-ruoli, tar-responsabiltajiet. Aħna rridu drittijiet ta' studju li ta' nataw l-inna minn naħat ta' trattat ta' Lisbona, rridu ċertezza legali illi noperaw nan l-ambitu leġislattiv importanti firma li xil-kol tafu kemm ħafna drabi dawn il-miżuri jiġu jiġu eh, diskussi f'fora internazzjonali għalhekk nittama li intom tappoġġaw din il-proposta mingħajr l-emendi x'naħseb li huwa tajjeb ħafna għal pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea f'kwistjonijiet eh, dinija. Eh, grazzi tassew. Sur Safkovic issa nadu fl-aħħar għas-Senjura biex jalaq dibattitu. Grazzi, grazzi tal-kontributi tagħkom mux issa biss imma dan l aħħar disa xhur meta konna qegħdin nadmu fuq din il-kwistjoni. Mela, l-ewwel kwistjoni proċedurali. Ħafna kollegi kienu qegħdin jgħidu kemm kienu mħazbin dwar il-fatt li aħna konna qegħdin naqbdu u niddeċidu wara l-ewwel qari u jiena nista' nkun xi kemm tal-Kommissjoni, kemm tal-Kunsill u kull min kien qed jieħu fin negozjati il pressjoni kienet Trassew l-oppost kien il-Parlament waħna li jedna li l-Konsil jekk intom muntom xer taqblu bejnitkom mela l-affari kollha ser tikrolla. U uh, aħna għalek ksibna impenn ċar ħafna minna ħata sew istituzzjonijiet għaliex dawn huma eh, kif għalu parlament fl istess mod palma għal sur Šefčević għastabilta ta' trattat ta' Lisbona. Jekk aħna maħn ħana għodu nistennew biex nadottaw dan il-regolament iktar ma il-proċedura ta' komitoloġija antika li għandha ħafna problemi ma taġobna xejn se tibqa' dejja u minn dak il-lat miex miex miex minn qasir u għaddisa xhur. Għana jkun hemm żewġ soltu jkun hemm żewġ qari indaħlin hemmhekk. Jiena inni konferenza tal-President tal-Chairs, tal-Committee Chairs, sitt darbi dawn d-disa xhur kol kont naqan ta' ma' shadows, ma' l-koordinaturi, ma' l-komitat tal-komitati kollha. Jiena kont qed niddeċid, jiena ddeċidejt illi jiena naqbel għal ftejjim għaliex kull ħaġa li raħna xtaqna ħadna. Forsi l-Kummissjoni ta' ġobomx. Iżda aħna ħadna dak kull ma ridna. Rapporta x'jagħmel meta kull ma talab jiena tlabt mill-komitati differenti qed Forsi forsi mhux fil-forma li aħna rriduha. Imma s-sur de Castro għandu raġun, iva veru, il-talba tijaw mhuwiex fil-forma ta' tekst tar regolament iżda i miex marbuta fissa ma' dan regolament, għax hawnhekk qed nitkellmu dwar l-atti ta' implementazzjoni. E, dawn qed nitkellmu dwar n-kommissjoni, għet nitkelmew dwar jina kont qed l alignment qabel l-omnibus ukoll. U il-kommissjoni dejjem onoraw il impen tagħhom b'apparti xi ċezzjonijiet ħafna. Allura, jien għodda naħseb illi jina nista nafdam għawnek u jina nista nafdam jiviri jekk da komissjoni musser tamel xola mela nistaw namlu dak li s sur de Castro. E, memx kienx impressjoni, il kiena kienet ġeja minna ħati u kooperazzjoni tajba, ħafna negozjati diffiċli, aħna konkludejna, u deċidejna ħabarna xaħġa li għalmenu kullħat ikun jista' jaċċetta fis spirtu ta' kompromess tajjeb. U nittam ringrazzja kull min kien involut dan il-proċess diffiċli, niskuża roħi għal pubbliku ġenerali imma jifmux kelma minn dak li qegħdin ngħidu aħna, <laughs> imma jiena nista' ngħid illi illi trasparenza u il-kontroll parlamentarju tal-Unjoni Ewropea, ta' kwistjoni tal-Unjoni Ewropea ħajkunu ħafna aħjar wara li ndaħlu dan ir-regolament. Grazzi tas-sew l-attenzjoni tagħkom. Grazzi, Sur Sejjer. Jiena mela nassumi li meta tgħid pubbliku in ġenerali inti qed tifisser il presidenti jekk stess ukoll. Għaliex ma tiktar iktar fuq il pubbliku Kull mi qed hawnhekk eh, huwa